bom fil-bidu ta' seduta illi mis. Jekk mem lebda oġġezzjoni, ser naddi rizoluzzjoni li għaddu tajna l-lum li l-persuni imsemmin fil-istess rizoluzzjoni. Grazzi ħafna.